kodba neqsin f'Hong Kong. Nibdew bl-awturi l-ewwel kellim huwa s-sorbuti kokker għal żewġ minuti. Grazzi President. Il-kas tal-ħames bejja ta' kodba minn Hong Kong jħassibna ħafna. L-għonet għaliex dawn in-nies sparixxew. U anka minħabba li reġaw tfaċċaw taħt ċirkustanzi suspettużi fiċ-Ċina. Dan il-gazijiet ma miex marbuta ma dawn il-ħamsa biss u ma marbuta wkoll ma ex-ekonomisti eh, minn eh, u kol tapplika u kol għal tifel ta' żewġ avukati ċiniżi li jaħdmu fuq każijiet ta' drittijiet tal-niedem. E, jiena nemmen li fil-Parlament Ewropew aħna għandna nesprimu mod ċar ħafna il-fatt li dawn il dawn il-prassi għanna ċettabli din jibatu l nies l-ura bil-fors fiċ-ċina u jieġu mizmuma din hija xi ħaġa inaċċettabbli. Jiena nixtieq nagħmel referenza għal fatt li tnejn minn dawn il-bejja ehm, tal-kodba huma fil-fatt ċittadini ta' pajjiżi Ewropej. U għal din ir-raġuni bħala Ewropej irridu naġġustaw din il-kwistjoni bħala kwistjoni li tappartieni għal ċittadini Ewropej. Um, ajdut ċiniż antik li jgħid jekk inti twadab ġebla probabilment ser taqa' lura fuq saqajk u fil-fatt dan huwa l-każ hawnhekk. Din hija l-kwistjoni ta' drittijiet tal-individwi fil-Hong Kong u timminna wkoll il-konċett ta' eh, pajjiż wieħed żewġ sistemi tidmina wkoll ir-responsabilità ta' Ċina. Irridu nuru dan li Ċina li l-pajjiż fil-fatt qed jaġixxi kontra il-regoli internazzjonali. Is-sur Karaw għal minuta. Grazzi President. Il-fatti juru li fiċ-Ċina dawk li qed jitkellmu mod liberu ma ħafna inqas u ħafna inqas dawk li jippubblikaw l-2016 eh, fiċ-Ċina hemm eh, ċensura fuq il-libertà tal-opinjoni. Ir-reġim ta' Peking imma qed jippermetti daw l-affarijiet kollha mhumiex disponibbli imma huma disponibbli però f'Hong Kong. Dawn jattakkaw eh, il-Gvern u Repubblika Popolari. Fil-2015 iċċelebraw l-40 sena ta' relazzjonijiet diplomatiċi bejn l-Unjoni Ewropea u ċ-Ċina. il partnerjat strateġiku huwa importanti ħafna l dawn ir-relazzjonijiet. Punt u importanti l-Unjoni Ewropea tkompli taħdem fuq dawn il-rwoli kummerċali biss jekk ikun hemm titjib fi sitwazzjoni marbuta ma' drittijiet tal-bniedem l-Unjoni għandha taħdem biex tkun tista' is-saħħa id demokrazija l-istat ta' dritt, l-indipendenza, l-maġistratura, trasparenza u l-libertà tal-espressjoni. U hemm bżonn li nevitaw li ma nkunux indifferenti, mod partikolari fid-dal ta' avvenimenti ta' dan it-tip. Grazzi. Grazzi nagħdu s-sassur panzeri għal minuta. Grazzi President, fl-aħħar erba xhur tlifna kull traċċa tal-ħames edituri f'Hong Kong. Tnejn minnhom huma ċittadini Ewropej eh, huma Zvediżi u eh, eh, Mir-Renju Unit intqal li dawn il-kwistjonijiet saru raġunijiet politiċi fil-fatt dawn eh, il-fatt li dawn nisparixxew huma marbuta ma' opri letterari kritik li kritikaw il-gvern ta' Peking. Din turi bieċar li qed tikser id-drittijiet tal-bniedem imma turi wkoll li ehm, hemm xi ħaġa ferma allarmanti minn naħa tal-awtoritajiet u naqqas rispett tal-miżuri politiċi u leġislativi bejn iċ-Ċina u Hong Kong fejn hemm eh, żewġ sistemi f'pajjiż wieħed. Irridu naraw se nagħmlu dwar il-futur ta' dawn il-persuni Ewropej u nies l-oħrajn konvolti fil-kwistjoni fiċ-Ċina hemm ċensura kbira fuq eh, il-libertà tal-espressjoni, l-Unjoni Ewropea trid tqajjem din il-kwistjoni mal-awtoritajiet Ċiniżi. I apologize, I'm not taking blue cards because... Skużawni mux etniħu blue card tal qegħdin tard ngħaddu issa għal-kelim li Mr. Sur Kellam. Grazzi, President Kummissarju. Janar li għadda fi protestaw ġewwa Hong Kong biex jisemmaw leħina dwar il-fat eh, li ħames um, edituri ehm, sparixxew u jingħad li ttieħdu ġewwa iċ-Ċina. Aħna naqblu naqsmu tħassib tagħna ma' dawn l-eluf ta' nies minn Hong Kong. Ehm, Hong Kong għandha eh, autonomija interna f'sistema ta' pajjiż wieħed żewġ sistemi. Għaldaqstant aħna nixtiequ nsemmu nejdu l awtoritajiet tal-Hong Kong li l-indipendenza tal-iżuri tal-kodba ġurnalisti, bloggers, etc. għandhom jiġu salvagwardjati u nitolbu li jkun hemm uh, attenzjoni immedjata għal ksur fuq id-drittijiet tal-bniedem. Grazzi. Naddu issa sur Belder għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President. Fi preparament għal dan id-debattitu, jiena rajt China Morning Post u għal ek, eh, din għal ek. U għafax li tmur minn Hong Kong u taqsam il-frontira għal pjesti ġewa ċina eh, u mblajjar l-iktar mod faċli hija li tifta eh, ħanut tal-kodba Dan huwa fil-fatt il-kastelwi boħli sparixxa s-sena l-oħra. Għaldaqstant stant il-poter ta' Peking jimur il-bot ħafna, jasal anka sa' Hong Kong. U dan din il-gazzetta fil-fatt hija eh, gazzetta kritika u indipendenti li qed turi situazzjoni dan huwa ksur tal-prinċipju eh, ta' pajjiż wieħed żewġ sistemi. Minħabba interessi eh, kompetittivi U dan jippermetti li tista tagħmel li trid meta tiddividi u tkun tista tigverna. Grazzi. Grazzi, signora President. Grazzi, President. Id-drittijiet tal-bniedem huma indivizibbli u inaljenabbli dan ifisser li rispett tagħhom irid jingħata lill drittijiet kollha u mhux wieħed jibgħu l oħor le skont l-interessi li rridu niddefendu dan il-Parlament dejjem jirreaġixxi għall-interess politiku tal-koalizzjoni. Dak li qed jiġri f'Hong Kong huwa differenti minn dak li jiġri fil-Hong Kong in-nuqqas ta' l-libertà ta' l-espressjoni edha dejjem tonqos f'Hong Kong imma għandna dmiru koll infakru li f'Hong Kong l-omosessuali dejjem joħorqu għaw ibatu minħabba ostakoli li l-oħrajn ma jridux jiffaċċaw. Dan ukoll għaksur ta' drittijiet tal-bniedem hemm iktar minn 320,000 marra eh, immigranti li jaħu bħala eh, sefturi ġoddjar u bħala skjavi. Ejja ma nibqawx daqshekk ċiniċi meta nitkellmu dwar id-drittijiet tal-bniedem u jien niddefendu drittijiet ta' kulħadd darba għal dejjem. L-Onorevoli Farija għal-minuta. ħames ġurnalisti li huma marufa eh, li jistampaw xogħol li huwa kritiku għal gvern ta' Ċiniżi bħal sparixxew minn Hong Kong eh, f'kundizzjonijiet sospettużi ħafna il-ċina adottat sistema ta' pajjiż wieħed żewġ sistemi. Ġifieri minn meta daħal sar President Jinping hemm ħafna iktar repressjoni fit-territorju imma dawn il-ħames ħamsa min nies li produċu dawn il-kodba jidru illi urtaw ħafna lil Xi Jinping in-nies illi iddefendew il-libertà tagħhom u l-identità kulturali tagħhom f'Hong Kong qed jiġu repressi jridu nagħmlu ċara maċ-Ċina li l-oppressjoni ta' ċittadini b'dan il-mod mhijiex fl-interess tal-komunità. Grazzi. L-Onorevoli Venta. Grazzi ħafna, Senjura Kommissarju. Il-Ċina għanda problemi il-tkabbir ekonomiku et imajna l-elezzjonijiet fit-Tajwan trebħu minn kandidat tal-demokratiċi u issa f'Hong Kong edin jgħibu il-nies f'ċirkostanzi sospettużi jider li dawn in-nies eh, ebu minħabba illi il-xogħlijiet tagħhom kienu jikkritikaw lill-awtoritajiet Ċiniżi ħarġu ħafna nies jipprotestaw fit-toroq kontra ħtif tal-persuni b'dan il-mod. Aħna hawnhekk qed nitkellmu dwar il-futur tal-libertà f'Hong Kong u din ir-regola ta' pajjiż wieħed żewġ sistemi fir-riżoluzzjoni tiegħu il-Parlament Ewropew jesprimi tħassib serju tiegħu u jitlob lill awtoritajiet ta' Ċina u ta' Hong Kong biex investigaw dan il-każ. L-Onorevoli Leinen. Grazzi ħafna. Pajjiż wieħed żewġ sistemi u l-artiklu 27 tal-att bażiku huma l-dispożizzjonijiet li applikaw hawnhekk. U dawn jippermettu il-libertà tal-espressjoni u tal-komunikazzjoni u għalhekk hija xi ħaġa li iddejjaqni ħafna meta naraw li kun hemm ġurnalisti li jikkritikaw il-gvern u mbagħad eh, ukoll jisparixxu in-nies u anki il-garanziji li ta' iċ għal Hong Kong għadhom japplikaw il-pubblikazzjoni tal-kodba mhijiex ipprojbita għalhekk dawn in-nies m'għamlu xejn illegali. Aħna nitolbu nappellaw lill-awtoritajiet eh, fil-Beijing biex jajdunna u jiksbu informazzjoni dwar eh, fejn jinsabu dawn in-nies dawn in-nies għandhom jinħelsu jekk ma wetqu er-, ebda rejat. Irridu nixtħdu dawl fid-dlam u nitkellmu għal dawn in-nies li qegħdin jiċċaħdu mid-drittijiet tagħhom. Issa għal proċedura catch tiegħi l-Onorevoli Pitteri. Grazzi ħafna il-lejbin ta' dawn il-ħames produtturi tal-kodba mill-istess tamperija Eh, kexxet il-Hong Kong. Dawn il-nis edin e jiproduċu il-kodba li jikritikaw il-gvern ċiniż. Dawn il-ħamsa min-nies kienu jaħdmu ma' din l-istamperija illi tikkritika il-gvern ċiniż il kasta ta' Li Bo ħassibna iktar għalli xu saħan sitra eb minn daru f'Hong Kong tlet impjegati oħrajn ejbu fil-ċina ta' nofsinar u eh, dan il-ħtif ta' persuni għaxa ħaġa inaċċettabli irridu nizguraw illi kunem post għal opinjonijiet divergenti. Eh, ċina uh, matriċi li kunem pajis wieħed u żewġ sistemi u għalek tkasbar id-dinjità tal-poplu tagħha ħaġa inaċċettabbli. L-Onorevoli Marjas. Grazzi ħafna President. Charlie Ada. ħames eh, produtturi tal-kodba marufin sew ejbu minn Hong Kong kienu marufa għalix kienu ikkritikaw bi kbir il-gvern ta' Peking. Eh, kixfu affarijiet li għaddejjin minn wara l-kwinti u kixfu kol xi skandli. ħafna f'Hong Kong jemnu illi fil rigward ta' da, lejbin ta' dawn il-ħamsa eh, minnis huma l-autoritajiet ta' Beijing illi huma responsabli. U għalhekk kien hemm il-protesti għalhekk ħarġu n-nies fit-toroq jipprotestaw sabiex jitkellmu favur il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem. U aħna għanna nikkondannaw dan il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem u nitolbu għal libertà tal-espressjoni għal ċittadini, ġurnalisti u anki stamperiji. Irridu niżguraw li ssir inkjesta serja sabiex naraw fej qegħdin dawn in-nies. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jena irrit nappoġġa din il-mozzjoni għal riżoluzzjoni kif ippreżentata mill-awturi tagħha. Naħseb għandna żewġ eh, linji ta' prinċipju l-ewwel net eh, dak li eh, semmew diġa ġifiri il-lejbin misterjus ta' dawn il-ħamsa minnis u fejn għanna nitolbu li ċina tispjega xanda xtaqsam ma dan il-kas u tajdinna xġara xar minnom dawn il-nies un batem aspettiħor li huwa xorta waħda spett serju ħafna. Il-komunikazzjoni bejn iċ-Ċina kontinentali u Hong Kong kifini u din is-sistema pajjiż wieħed żewġ sistemi hija rispettata jew le naħseb fil-fatt minn dak li qed jiġri qed naraw illi din ir-regola m'għadix tapplika u illi ċina qed tipprova toħnok il-Hong Kong Aħna rridu nħedġu li ċittadini ta' Hong Kong sabiex jġildu għal-libertà tagħhom u jġildu sabiex ikollhom aktar ġirtijiet elettorali. Dak għal dak għandna niġġieldu. Grazzi ħafna, President. Fiċ-Ċina illum mhux biss ħames edituri tal-kodba illi ebu il-prinċipji ta' Eh, pajjiż wieħed żewġ sistemi ep ukoll din hija xi ħaġa li m'għadix teżisti u ma nistgħux noqogħdu nistaħbew wara sebajna il-reġim jieħu azzjoni kontra dawk illi jikkritikaw il-mod kif jopera il-gvern. Dawn iċ-ċittadini kienu l-ewwel li ħalsu prezz qares imma se jkun hemm oħrajn. Għalhekk aħna irridu nitolbu illi din is-sistema ta' ir-regola ta' pajjiż wieħed żewġ sistemi tkun eh, irrispettata. Aħna rridu nitolbu illi dawn in-nies jinħelsu għaliex in-nies qed jiġu imġela eh, jammettu għar reati li ma wetqux dana minħabba li kunu qed jiġu torturati, in-nies qegħdin jgħibu aħna rridu nkunu konsistenti fid-drittijiet illi niddefendu. Grazzi ħafna l-Onorevoli Polċak. Grazzi ħafna, Signora President. Personalment jiena nemmen illi dawn il-żewċ eh, edituri tal-kodba illi huma ċittadini Ewropej huma eżempju wieħed fost ħafna ta' tkasbir ta' drittijiet tal-bniedem fiċ-Ċina u f'Hong Kong Ejjew niftakru x'wedet ċina meta ħadu il-Hong Kong fidejhom wara il-Renju il Unit. In-nies ta' Hong Kong huma mdorrijin għad-drittijiet tal-bniedem u issa qed naraw ħafna pressjoni sabiex tinbidel is-sistema amministrattiva tkażbir ta' drittijiet tal-bniedem. Aħna Eh, rajnieh dan kemm il-darba lek għanna nappellaw li ċina għom iżommu il-kelma tagħhom u jżommu il-kelma li tawna meta ħadu lura il-Hong Kong minn id-dejn l-Ingliżi. Grazzi, President, illum f'Hong Kong qegħdin naraw ksur tal-Kostituzzjoni nies li jinqabdu jinħatfu Eh, dawn il-kittiba u edituri tal-kodba e, e, għaliex sempliciment huma kodba illi jikritikaw il-gvern ċiniż. Dana huwa ftit minn dak li huwa għaddej fir-reġim ta' ċiniż bħalissa u eh, huwa żgur mhux fir-rispett tal-pajjiż wieħed u żewġ sistemi. Dawn il-prassi rajnijom ux ħafna zminilu f'ħafna pajizi Ewropej u koll ħafna minna nħossuna obbligati illi naqbżu għal dawk li qed issir diskriminazzjoni kontra tagħhom ikunu fejn ikunu fid-dinja għalhekk jiena eh, nappoġġa dissa mir rizoluzzjonijiet e, il-punt numru dissa ta' rizoluzzjoni fejn qed ngħidu li aħna rrid ikollna relazzjonijiet ma' pajjiż illi ikunu bażati fuq dialogu miftuħ u trasparenti. Ekki sa wasanna għatmim tal-proċedura kaċ għaj nisimgħu minant il-Kummissarju. Signora President, Onorevoli Membri tal-Parlament Ewropew, in ta' informazzjoni ċara dwar il-benesseri ta' dawn il-ħames residenti ta' Hong Kong assoċjati mal-stamperija Mighty Current hija xi ħaġa li tħassibna ħafna eh, wieħed minnhom huwa ċittadin Svediż u ieħor eh, ċittadin Ingliż. Humanaj eb eh, mill-Tajlandja minn f'nofs Ottubru kif qalet Chief Executive ta' Hong Kong ikun ksur tal-dritt bażiku jekk l aġenzije tal inforzar tal-Liġi Ċiniżi kienu qegħdin joperaw f'Hong Kong dana imur kontra ir-regola tal-pajjiż wieħed żewġ sistemi ir-rispett tal-libertà tal-espressjoni hija l-bażi tas-soċjetajiet ħilsa kollha L-autoritajiet fi ċina, Hong Kong u Tajlandja irridu jinvestigaw u jiċċaraw iċ-ċirkustanzi ta' lejbin ta' dawn in-nies kont l-istat ta' dritt. Stqarrija mill-kellim għal-rappreżentanta Olja Mogherini fuq dan lejbin ta' dawn il-ħamsa minnis nies assoċjati mal-stamperija Mighty Current inħarġet eh, f'jannar aħna qegħdin naħdmu mal-Renju Unit, l-Iżvezja u l-kap tal-missjoni tal-Unjoni Ewropea f'Hong Kong fuq dan is-suġġett labna aktar kjarifiki mill-awtoritajiet Ċiniżi f'Beijing. Palissa, memx tweġiba affidabli mill-autoritajiet ċiniżi għal din it-talba ta' informazzjoni mill-gvern tal-Hong Kong u mill- mill-Renju Unit u mill-Iżvezja u l-Unjoni Ewropea aħna nkomplu nappellaw lill-awtoritajiet Ċiniżi biex jiċċaraw l-istatus tal-persuni kollha konċernati u dak li huma marbutin mal-Mighty Current. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lill-Kummissarju. Jiena irċevejt seba mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni il-debattitu